Nis il-rapport ta' Sinjura Le u Sinjura Arena prioritajiet għal 61 sessjoni tal-Komissjoni tal-ġnus maquda dwar l-Istatut tan nisa u nasseb minn flok Sinjura Le Grip naddi l-kelma l-Sinjura Korazza bil tal erba minuti. Komissarius Westhanger ma' rapporter Le Ledgrip jiena gburija li edha hawnhekk illum biex nagħti l-prioritajiet lill-Kummissjoni għas-sessjoni li mistawx nusma u ma nistawx nitilfu din l-opportunità illi ninaqdu u flimkien jiddefendu d-dinjità tan nisa madwar id-dinja biex, nis, biex nis, nisfidaw stereotip jmorru l lin retorika ngħaddu għall-azzjoni hemm bżonn nagħmlu ferm iktar kullum kien biex nagħtu lin nisa l-seta biex naslu għall-ugolanza bejn il-ġeneri. Nixtiequ naddu leħel l-miljuni ta' nisa li huma esklusi huma marginalizzati, vulnerabbli, nisa li huma migranti, refuġati b'disabilità u għandna bżonn illi niġġieldu kontra il-vjolenza kontra il nisa u politika ta' tolleranza zero għall omelta eh, għall-sfruttament, il mutrazzjoni u żwieġ forzat, kollox. Ħafna nisa huma lil sira l-ġodda ta' żminijiet moderni u wara kull vittma hemm storja taqsamlek il-qalbek. U għalhekk aħna nappellaw l sit membri biex jirratifikaw u jinforzaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul tal-Konsil tal-Ewropa fuq il-violenza kontra n-nisa. U kol, issa niġa l-edukazzjoni nabżon nizguraw li jkun hemm aċċess għall-iskejjel għal tfajliet kollha, għal bniet kollha u għam bżon nippromovu n-nisa fuq is-suq tax-xogħol, speċjalment imprenditorija fost in-nisa u nirrikonoxxu illi n-nisa eh, jgħinu lill-ekonomija tagħna eh, u tkabbir tagħna. Nelliminaw id-diskrepanza bejn is-salarji, ikonna salarju indaqs għal xogħol indaqs u nagħtu post lin nisa li qegħdin postijiet fejn jieħdu deċiżjoni. Għandna bżonn naqsmu r-responsabilità, bżonn ikun hemm bilanċ bejn ix-xogħol fid-dar u x-xogħol barra mid-dar anke mat-tfal u l-bniet it-tfajliet ikollhom aċċess universali għall kura tas-saħħa anki għal riproduzzjoni sessuali. U għalhekk il-Kummissjoni f'Marzu hija opportunità tad-deb għall-Ewropa biex turi lid-dinja li aħna responsabbli, kredibbli, eh, għad dawk li huma drittijiet tan nisa aħna qegħdin salib it-toroq billi l-Istati Uniti qed tmur lura mir responsabilità globali l-Europa għandha bżonn tagħmel pass il qudiem napoġġaw eh, l-appoġġ tagħna lil ġnus maquda u l-kooperazzjoni internazzjonali għax l-Istati Uniti issa tagħti dara l-saħħa eh, tal-bniet u tat-tfajliet għandna bżonn immexxu bħala Unjoni Ewropea dik li għall-kura tas-saħħa waħna nikkondannaw il-Global Gag Group fil-għamla estrem tagħha biex Eh, jittiraw il-fondi minn servizzi u minn organizzazzjonijiet illi għandhom dan il-budget sħiħ u anki meta jekk jagħtu informazzjoni eh, fuq il-fatti terminaw eh, ġifiri hawnhekk qed nitkellmu fuq pajjiżi tal-Asja, tal-Afrika, tal-Amerika tisfel. Hemm ħafna tħassib mill-Ewropa lejn l ewropa anke, anke l-ġnus maquta qed iduru lejn l ewropa anke NGOs ta' tfal, istituzzjoni ta' riċerka, eh, karitajiet differenti. Aħna mill-Europa maħniex ser nabbandunaw dawn l-eluf ta' tfajliet li jiddependu minna. L-inizjattiva tal-Gvern Olandiż biex jiġu mobilitati fondi sabiex jiġu kompensati u l-inizjattiva tal-Belġu biex ikun hemm konferenza fit-2 ta' Marzu dawn huma pajjiżi eżemplari u ħafna iktar pajjiżi u istituzzjonijiet għandhom segu l-eżempju tagħhom biex ngħinu dawn il-pajjiżi u dawn it-tfajliet. Il-konsegwenzi huma serji dawn ser jeffettwaw ħafna programmi. Senjura President qed nikkonkludi, permettili. Il-virus ta' Zika, assistenza qabel wara it-twelid, nisa li tiġi stuprati, il-fatalitajiet li qed jiżdiedu ħafna iktar tfajliet ser imutu fi komplikazzjonijiet fil- meta jkunu qed iweldu. Ejja nappoġġaw il-Women March Movement fil-Stati Uniti. Grazzi, Signora President. Grazzi, l-Onorevoli Arena, l-erba minuti. Grazzi tassew, Signora President. ir-raba konferenza globali fuq in-nisa. Fl-1955 kien importanti ħafna l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Id-dikjarazzjoni u l-programm li adottat dak iż-żmien, il-programm biex in-nisa jingħataw iktar seta kien wieħed mill-iktar dokumenti importanti f'dak għandu x'jaqsam mal-ugwaljanza bejn is-sessi dan kien 20 sena ilu. Is-sessjoni tal-2015 Beijing ħarset li il-progress li nkiseb f'dan il-qasam grazzi għal din l-odda globali. Iżda, il-membri tal-ġnus Magħquda intalbu li jevalwaw is-sitwazzjoni u jieħdu miżuri ġodda biex iħaffu l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri. L-2017 però illum il-ġurnata qed naraw l-ugwaljanza bejn is-sessi u drittijiet tal-bniedem tan-nisa qegħdin jiġu imminati fejn għandna anke politiki li suppost qegħdin jgħinu lin nisa u għanna dawn il-movimenti kollha li qegħdin jaħdmu kontra n-nisa madwar id-dinja. Għat 63 sessjoni għal kummissjoni fuq eh, drittijiet tan-nisa fi ġisma Uda, aħna bħala Parlament Ewropew qegħdin nappellaw lill kunsill biex jieħor ir-rwol sħiħ tiegħu fil-Komunità Internazzjonali sabiex jaħdmu favur l-ugwaljanza bejn is-sessi kif dejjem sar fuq livell Ewropew. Dan l-impenn jinkludi l-edukazzjoni, il-violenza eh, il-violenza u l-Konvenzjoni ta' ta' Istanbul u l-Garanzija għal drittijiet ta' riproduttività sessuali u l-edukazzjoni fuq reproduttività sessuali, parteċipazzjoni ta' nisa fuq ta' xogħol mingħajr ibda diskriminazzjoni, kif ukoll parteċipazzjoni sħiħa fuq livell politiku u rwol sħiħ bla ċittadini dan huwa importanti ħafna għal tisħiħ tagħhom fil-61 sessjoni nirdu nitkellmu kontra din l-amministrazzjoni ta' Trump li qed neħħi l-finanzjament għal dawn l-NGOs. Dawn l-NGOs jagħtu servizzi ta' family planning u anke aċċess għal abort anke f'pajjiż fejn dan huwa permissibbli dawn qed jinqatalhom il-finanzjament u għalhekk qed jeddet id-drittijiet tan-nisa u se jkollu effetti diżastrużi bħal programmi tal-HIV, saħħa mentali u kwistjonijiet oħra għadna kemm iddiskutejna s-saħħa ta' tfal ukoll dan kollu ser iħalli impatt fuq id-dinja kollha kemm hi. Kollegi, kellna l-opportunità li nitkellmu u li nikkundannaw l-amministrazzjoni ta' Trump meta eh, kienu qed jipromovu protezzjonizmu ekonomiku. Meta tidħol l-ekonomija, kulħadd kapaċi jitkellem u jgħid xed jiġri fl-Istati Uniti, ma meta jiġu għad-drittijiet tal-bniedem jew id-drittijiet tan-nisa, irridu noqogħdu bħalna magħluq. Senjuri, fid-drittijiet tan-nisa rridu nitkellmu u ngħidu li dak li qed tagħmel din l-amministrazzjoni mhuwiex aċċettabbli, dan irridu ngħiduh fil-ġus maquda u l-Ewropa trid tkun fuq qudiem tmexxi din il-ġlieda Aħna rridu nuru li qegħdin hemmhekk biex nisalvagwardjaw id-drittijiet fundamentali. Dawn huma drittijiet eh, fundamentali tal-bniedem ma nistgħux ninsew nofs umanità ġifieri n-nisa għalhekk jekk joġobkom appoġġjaw dan ir-rakkomandazzjoni għal kunsill sabiex inkomplu salvagwardjaw anke d-drittijiet tan-nisa u l-irwol tagħna bħala eh, Unjoni Ewropea dan il-qasam. Grazzi kaġġija l-Onorevoli Ċaba minuta jekk jogħġbok ser eh, inkun stretta f'dak m'għandux mal-ħin. l-Onorevoli Xogor. Il-rapport juri biċċar illi n-nisa mhux qegħdin jingħataw l-opportunità illi jkunu indipendenti fuq livell ekonomiku li ma jistawx jikkontrollaw id-deċiżjonijiet kollha ta' ħajjithom u ir-riżultati li ksibna sissa qed jiġu imminati, kapaċi inħottu dak li bnejna, speċjalment fi żmien meta il-mexxej tal- pajjiż demokratiku ta' pajjiż demokratiku qed jaġixxi b'dan il-mod. In-nisa mhumiex rappreżentati biżejjed jixir ilhom trattament ugwali. U dan jeħtieġ azzjoni konkreta, passi konkreti. L-Unjoni Ewropea għandha tiżgura illi dawn il-liġijiet diskriminatorji jiġu revokati f'kull stat membru tal-ġnus Magħquda. Dan huwa importanti ħafna. Mhux biss għall pajjiżi tagħna, il-kelim jaqtalu l-mikrofonu. Grazzi l-Onorevoli Marjas. Grazzi tassew. Fl-2017 l-ebda stat membru ma għadu ma laħaq l-ugwaljanza bejn is-sessi dan huwa wieħed mid-drittijiet fundamentali u huwa wkoll wieħed mill-affarijiet fundamentali. E, il-progress sar b'mod kajman ħafna. Hemm ħafna diskrepanzi, hemm ħafna diskriminazzjoni għalkemm id-drittijiet tan-nisa mxew il-qoddim u qed eh, ngħinu biex neqirdu il-faqar. L-intraprenditorija fost in-nisa huwa fattur importanti ħafna fuq livell globali. Il-kontribut tan-nisa fil-ekonomija fuq livell dinji joħloq iktar postijiet ta' xogħol iżda jekk ikun l-ekonomija f'reċessjoni l-ewwel li jħossu l-effett ta' dan huma n-nisa fil-Grat fil-Greċja ir-rata ta' nisa qiegħda hija ta' 27% huma l-grupp ta' popolazzjoni li l-iktar libata minħabba l-politika ta' awsterjetà fil-Greċja l-Unjoni Ewropea għandha tieħu miżuri biex tiġġielet kontra dawn eh, il-politiki li jġelu l-nisa jsofru. Is there a problem with translation? In the German jider illi hemm problema teknika bl-interpretazzjoni Ġermaniża. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President, eżis kollegi, kommissarju. Hemm ħafna persuni fost postijiet oħra fl-Oval Office li jriduna nagħlqu ħalqna li jriduna iriduna nirrepetu sentenza li dan huwa ġisimna mela dan huma drittijiet tagħna, imma maħniex ħanalqu ħalqna, maħniex ħanejjew maħniex ħanoqodu eh, naraw kif irridu nagħmlu għal dawn id-drittijiet, għax huma drittijiet fundamentali, aktar ma jkun hemm aktar ser ninaqdu bejnietna mhux biss dan il-Parlament, imma anke fit-toroq madwar id-dinja, mhux biss ser ninaqdu, imma anke se nitolbu azzjoni konkreta mill-gvernijiet tagħna. Iridu jieħdu responsabilità, jerfgħu responsabilità u għalhekk qed nitlob illi gvernijiet Ewropej jissieħbu mal-gvernijiet Daniżi, Olandiżi, Belġani u Svediżi biex eh, jindirizzaw il-diskrepanza dinjija. Maħni xajjenin, għadna biss nibdew. Thank you, Madam Shodrova. Grazie l-Onorevoli Shodrova. Grazzi tassew dan ir-rapport jinkludi bosta rakkomandazzjonijiet u nisa irridu ikunu eh, indipendenti fuq livell ekonomiku, irridu koll indirizzaw il-vjolenza kontra n-nisa. Sfortunatament, però, n nisa ħafna drabi ikunu il-vitmi ta' meta jinkisru id-drittijiet fundamentali. Din hija xi ħaġa illi għanna nżommu f'moħna mod partikolari meta niġu biex niproċessaw it-talbiet għal azil. Ħafna f'ħafna pajjiżi eh, il-nisa għandhom rwol importanti x'jaqdu anke biex jiġu solvuti l-konflitti, anke f'pajjiżi fejn hemm konflitt, in-nisa għandhom rwol importanti jiena nappella wkoll li għandu jkun hemm aċċess għas saħħa sesswali Però hawnhekk hawn żballax f'Beijing tkellimna dwar il-ġlida kontra it-trasmissjoni ta' STDs. Grazzi l-Onorevoli Peter. Grazzi tassew. F'ambjent fejn il-irġiel huma l-maġġoranza, dan huwa suġġett jaħraq u għandna ħafna xogħol li rridu nagħmlu biex nipromuovu anke l-istatus tan-nisa. Jiena nappoġġa din il-mozzjoni. In-nisa kollha in-nisa żgħażagħ it-tfajliet għandu jkollhom opportunitajiet indaqs. Jekk ix kwistjoni ta' ċessa tas-suq tax-xogħol jew anke għal pagi ugwali L-aċċess ta' suq tax-xogħol huwa eh, suġġett importanti ħafna u rrid li nippromovu l-irwol tan-nisa fl-agrikoltura. In-nisa huma ħolqa importanti ħafna fis-soċjetà u fis-setturi kollha rridu nipproteġuha. Mhux bħala oċċezzjoni, iżda bħala regola. Ma rrid nirrifjuta l-emenda illi titlob illi l-Unjoni Ewropea tiffinanzja l-abort bil-flus tal-kontribwenti tagħna. Il-ħajja tan-nisa mhux ħantejbu b'dan il-mod. Irridu nigaranti xi trattament ugwali. Grazzi tassew. Bekk nalqu dibattitu fuq dan ir-rapport